issa jinsabu fuq il-lista tal-Unjoni Ewropea ta' sanzjonijiet minħabba ksur ta' drittijiet tal-bniedem fl-Iran. Fin <clears throat> danke għal komissar Dalli. Grazie ħafna, grazie komissarju Dalli. Sabiex nalqu dan id-dibattitu hemm seba' mozzjonijiet tal rezoluzzjoni li ġew imresqa nistgħu nalqu dan id-dibattitu il votjazzjoni ħasse issa. Imma l-ewwel qabel kollox ħan fuq eh, eh, sitwazzjoni fir-reġun tas-Saħel, seba' mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni u mozzjoni konġunta minn sitt gruppi nivvotaw f'dawk favur daw kontra astenzjonijiet għaddiet Issa nistgħu ngħaddu għal vot fuq il-każijiet ta' impunità fil-Filippini, mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni, għanna mozzjoni rezoluzzjoni minn eh, seba' gruppi. Is-Sur Silvestris talab li ikun hemm votazzjoni nominali. Għandkom xi oġġezzjoni għal dil votazzjoni nominali mela ħejkolna votazzjoni nominali għandix il-kart tijaj, karjad eh, il-karta emmesfel feleda votazzjoni miftuħa. għalbet tista tgħinna x'naħseb li l-kart tijaj x'imkien hemm fel edha eh, naħseb 144. Ovvjament eh, taħt ċirkustanzi oħrajn ma tistax tippermett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 Le, ma ksirċ ir-regoli qed nivvota. Kulħadd ta' jep nistgħu nagħlqu l-votazzjoni. Għaddiet b'mod unanimu bi tlet astenzjonijiet. Issa se nivvotaw fuq is-sitwazzjoni tal-minoranzi nixi fl-Iran mozzjoni konġunta rezoluzzjoni minn ħafna gruppi seba gruppi l-ewwel emenda ġiet irtirata imma nistgħu aħna nivvota fuq it-test oriġinali ta' paragrafu 7 hemm emenda orali mingħand is-sur Posilt. Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar id-diskriminazzjoni u l-fastidju ta' dawk il-Musulmani mhux xija nixtiequ aħna li ninkludu wkoll il-Kristjani, l-Azeris, u il-Kristjani Sirjani u ranzi oħrajn u għalek li nishti u niproponu dan li ġej għalek il-persekuzzjoni u il-fastidju ta' minoranzi religjuzi bħal musulmani mux xija, assirjen u uh, gruppi kristjani oħrajn kif ukoll il-Bahaj din kienet l-emenda orali, iġifiri li eh, nsemmu is-Sirjani il-Kristjani u minoranzi oħrajn. Għandkom oġġezzjonijiet għal dik l-emenda orali le mela ħanres u dan it-test oriġinali kif nu emendata kwa favur dawk li huma kontra astenzjonijiet għaddiet. Wissanna l-vot aħra li fuq il-mozzjoni ġenerali e kif ġiet emendata votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota nagħlqu l-votazzjoni. Din għaddiet ukoll b'mod unanimu. Hemm żewġ astenzjonijiet biss. Sur Kaiser. T'injura Kajze, jiena ivvotajt ma forsi eh, naħħejt il-kart tiegħi malajr wis ma jiena votajt favur. Iva ħan ikkontrollaw niverifikaw l-affarijiet naċċertaw li eh, il-vot tiegħek għadda mela mill-PPE u l-SND għanna nomini għad delegazzjonijiet u eh, komitati. Sur Omar fil-komitat Envitram Tram, eh, Sinra Kouza, un bat fil-komitat Agri, Sur Andriju. Entkom xoġezzjonijiet le? mela dawn il-ħatrit huma konfermati il-minuti ta' din il-laqa se jitres u dim il-Parlament fil-sessjoni li mis jekk m'għandkomx oġġezzjonijiet il-mozzjonijiet ġew